Grazzi kollegi, ħanaddu għall-ispiegazzjoni tal-voti. Ħanibdew bil-rapport Mann u Manilov. Issa naddi l-kelma għal-minuta l-onorevoli Nekov. Jek joġbo. Grazzi ħafna President, jiena appoġġajt il-rapport fuq il-riforma tal affas għal eh, ħiliet u kwalifiki. Dan għaliex ir-rapport jiffoka fuq żewġ elementi importanti ħafna. L-ewwel id-dokumenti tal-Europass li bħalissa qegħdin jintużaw minn persuni li għandha edukazzjoni oli imma mhux qed jintuża dan id-dokument minn nies li għandhom inqas kwalifiki u livell ta' edukazzjoni iżjed baxx u għalek id-dokument irid ikun iżjed aċċessibbli għal kwalunkwe zazuħ u żagħżugħa irrispettivament miċ-ċirkostanzi soċjali u ekonomiċi tagħhom, kulħadd għandu jkollu aċċess għal eh, indaqsa l-internships. U apparti minn hekk, it-tieni raġuni hija illi kulħadd għandu jkun jaf illi u importanti ħafna il-ksib ta' esperjenza. Esperjenza ġiba minn internships, minn li taħdem f'anka barra minn pajjiżek, dana l-esperjenza kultanti ekwivalenti anka għal masters u dan id-dokument il-ġdid ser jagħmel dan kollu possibbli. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Ġambaski. Grazzi, eh, kollegi. Jina infutajt favur. Уважаема госпожо председател, гласувах подкрепа на този толкова важен доклад. Signora President, jina votajt favur dan il-rapport ta' stant importanti għaliex għanna bżon pjattaforma online biex inkomplu nikkonsolidaw il-rizorsi tal-Unjoni Ewropea fuq il-ħiliet, il-kwalifiki u il-kompetenzi. Permezz tal-modernizzazzjoni ta' din is-sistema ċittadini kollha ser ikollhom l-opportunità li jużaw il-portal li issa ser jitkabbar u bekk ser ikollhom aċċess għal iżjed riżorsi. L-istrument il-ġdid ser jissimplifika il-mobilità professjonali eh, u edukattiva madwar l-Ewropa. Il-prioritajiet tagħna kienu l-protezzjoni tad data personali, il-viżibilità tal-pjattaforma u anka standards għoljin ta' eh, ta' aċċettar ta' persuni b'disabilità eh, importanti li ċittadini tagħna jkollhom għodda illi jkunu faċli biex jintużaw biex ikunu jistaw juru il-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom. Grazzi. L-Onorevoli Kelly, Iva, jiena Ivvutajt favur jiena nilqa reviżjoni tal afas Europass u l-opportunità li nżidu trasparenza fil-ħiliet u l-kwalifiki madwar l-Ewropa. L-Europass hija l-aqwa inizjattiva għad dokumentazzjoni ta' kompetenzi, ħiliet u esperjenza professjonali Dan ir-rapport huwa pass importanti biex nassiguraw li dan il-qafas jintuża bl-aħjar mod għal ġid ta' ċittadini Ewropej kollha. Ir-reviżjoni tal-Europa se ġib magħha ħafna vantaġġi importanti ser tippermetti illi jkunu inklużi wkoll ħiliet mhux formali u ħiliet ġodda bħal dawk diġitali l-iżvilupp tal-qafa se jippermetti li ċittadini jużaw servizzi online u anka l-ħolqien ta' portafol ġdid u anka evalwazzjoni tal-ħiliet. U għalhekk Jina, invutajt favur għaliex dan huwa rapport fantastiku nittama illi jkun ta' suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi Sor Kelly, naddu rapport l Sor, nibdew bis-sur Zarawi. Sur Zaradil, grazzi, Sr. President. U ħadku safna naqraħ semmejna l-Orkestra ta' Zazah Ewropea, jien m'għandi xejn kontra Eh, zazax mużiċisti, ma meta rajt il-President tal-Parlament Ewropew għal padrun ta' l orkestra u din l-orkestra fl-2014 ma laħqitx il-kriterju tal-finanzjament blobbing tas Sur Juncker u poġġa din kwistjoni tal-finanzjament tal-orkestra bħala eh, korp l-ġibli għal 600.000 fis sena dan idaħħaqni xtib ta' proġetti strambi en għanna qoddimna x'qed inkopru. Aħjar nsemmu Creative Juncker for Creative Europe, ma nafx dan u ġvala pena nappoġġa u għal daqsan votajt kontra. Grazzi kollegi. Biex naċċaraw l-affarijiet. Kont qed indirizza Iva, programm Ewropa Kreattiva. Iva, ċara. is Ġambanski jek jħuġbu. Grazzi, Signora President, kollegi. Jina appoġġajt il-rapport għaliex jissuġġerixxi l-ħolqin ta' korp illi huwa eleġibbli għal finanzjament permezz ta' statut. Edin niżguraw ix-xogħol sussegwenti tal-istess korp ma nix ninsew li l-korp twaqqaf l-1976 wara bidla fil-politika kulturella tal-Unjoni Ewropea fil 2014 finanzjament se jkun aċċessibbli biss permezz ta' Ewropa Kreattiva wara perjodu diffiċli sabiex eh, insibu l-fondi, issa nistgħu niżguraw kontinwità u niżguraw id-diversità kulturali li hija pilastru tal-Unjoni Ewropea. Sur Kelli. il-nostedifikaw l-orkestra ta' Zaza fil ġenjini hija pozittiva. pożittiva. L-orkestra kienet appoġġata mill-programm Europa Kreativa b'diversi modi fil-passat u imperattiv il-noħol u soluzzjoni trasparenti sabiex ikun hemm appoġġ sostenibbli għall-orkestra fuq medda twila ta' żmien. L-orkestra kienet mod kif taqqat mużiċisti mill-kontinent kollu, taħriġ regolari jiġi provdut lil mużiċisti żgħażagħ u opportunitajiet festivals u tours fl-Unjoni Ewropea u fuq livell internazzjonali wkoll dan huwa mod eċċellenti kif nagħmlu l-iżżaża professjonaliżmu u ntuhom ħiliet għas karrieri fis-settur kreattiv. Diversi mużiċisti marru jidoqqu f'orkestri importanti u pereżempju l-mużiċisti Irlandiżi jistennew opportunit bħal dawn nittamaw illi anka l-orkestra jirnexxila do f'jum San Patrizju. Nasab taqbel mijaj. Iva, jkolli naqbel mijak, għandek raġun, is la massur. Anzi, fu rapport la massur, is saħadril. Thank you. Pani předsedající, ja samozřejmě uznávám nutnost. Grazzi. Signora President, ovvjament jina nemmen li għanna nġildu kontra it-tax havens, imma wieħed irid u jara xinu tax haven. Ma jenistawx jisu pajjiż li hija autonomu li ddeċida permezz tal-gvern tiegħu li jkollu rati imnaqsa. Eh, L-kompetittività fil-qasam tat-taxxa hija xi ħaġa tajba hija wkoll leitmotiv tal-ekonomija eh, Ewropea ta' tkabbir ta' kull stat membru Dawn it-tentattivi biex noħolqu bażi komuni ta' taxxa jiena nqisa bħala intħil fuq is-sovranità tat taxxa, sovranità fiskali. Bata ki konna il-taxxa, bażi ta' taxxa komuni, inkunu nistgħu niftħuha iktar għalhekk jiena ma stajx nappoġġen, hawnhekk qed nitkellmu fuq Pandora's Box. Issa, għal-rapport tal-CCTB Sur Animans bil-mikrofonu. Iva, grazzi ħafna, Signora President. L-Europa edha topprova il-CCTB fil-Belġju. Aħna rridu iktar autonomija għal Flanders, għal reġjun tal-Belġju ta' Flanders. Il-gvern ħa approċ partikolari ma' xi ftit ta' snin ilu, parti minn dan il-moviment kien ikopri l-autonomija fiskali. Għaxbek Flanders se qed tiggarantixxi il-benessere ta' ċittadini ta' dan ir-reġjun. Aħna rridu nerġaw nieħdu dawn is-setat mill-Gvern ċentrali tal-Belġu ma qed jiġri. Irridu nadduhom issa fuq livell Ewropew. Dan huwa skandlu. Hemm bżonn insibu l-kaptu mod ieħor ta' dawn l-affarijiet. Grazzi. Is-sur Nekov issa għar-rapport li miss. Iva, jena dan il-rapport dwar il-guidelines, linji gwida tal-budget tal-2019, għax nemmen li meta il-Kunsill jiproponi prioritajiet eh, ġodda, politiċi ġodda, dawn iridu jisibu u koll il-fondi li jappoġġawhom li ġibuhom il-qoddim, jekk irridu nifokaw fuq il-potenzjal ta' zaza fl-Unjoni Ewropea, meta naħdmu mbagħad fuq programmi għalihom dawn il-programmi rridu nsibulhom l-lajnuna finanzjarja mill-budget. Għalhekk kull inizjattiva ġdida li dejjem qed naraw li qisu nieħdu Eh, minn parti tal-budget eżistenti innaqsuwa minn parti biex intu l-inizjattiva ġdida. Din ġifiri nħottu knisja biex nibnu oħra. Dawn il-programmi ġodda tajbin imma ma jinistawx aħna innaqsu per eżempju mill-Erasmus Plus. Grazzi. Issa, immorru situazzjoni fis-Sirja, is-Sur Mamikins. Grazzi, President Il-konflitt fis-Sirja fl-opinjoni tiegħi hija diżastru totali għal-nis ta' Sirja, manki għal-reġjun, għall-Europa u anki għal-sigurta kollha fid-dinja. Meta niddeċidu fuq il-Sirja biex aħna nilħu il-reġim ta' Sadda ta' Bas eh, ta' El-Bashar, aħna qed naraw li l-Unjoni Ewropea mhux qed tipprova ssib soluzzjoni. Ejja naraw x'riżultati konkreti aħna eh, ksibna meta ħadna l-miżuri kontra il-mexxejja tas-Sirja. Diplomazija hekk aħna inklusivi jekk neskludu l-Iran u Russja għalhekk jiena votajt kontra din ir-riżoluzzjoni. Grazzi. Thank you and We didn't vote on corporate. Grazzi ħafna fuq il-rapport dwar il-responsabilità soċjali tal-kumpanija ma votajniex u għalhekk m'għandniex nagħmlu spjegazzjoni tal-voti. Bekk eh, nissospendu s-seduta sa tlieta twar l-ofsinhar. Grazzi kollegi u likla tajba.